Nwissikom il-ġdid li il-konferenza tal-presidenti taħt regola 134 deċidiet li tbiddel il-kalendarju għas-sena li ġeja jkollha plenarja fis-26 ta' jannar fid-9 ta' filgħodu ġewwa Brussell. U dan skont Anzi, dan għaliex biex nisimaw il-smieħ tal-Komissjoni. Issa ser ikolna sitt mozzjonijiet fuq l-Uganda,